għannu għannu għanna naħdmu bil-fatti. Umbat nistaw nejdu illi kullu niproduċu rapport serju. Grazzi, Sur Mirski. Issa, Signora Bazescu. Grazzi, President. L-aspett importanti tal-dibattitu tal-lum kienet